jkun imġiel inaqqas l-emissjonijiet f'ġimgħa, għal daqstant aħna għandna dawn dan iż-żmien ta' tranzizzjoni sakemm l-emissjonijiet ikun jista' jonqsu bil-mod. Grazzi ħafna Sur Kramer u nifirħulek għax-xogħol eċċellenti tiegħek il-votazzjoni ser issir għada f'nofsinhar. Il-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna huwa l-aħħar punt tagħna il-lejla u dan huwa rapport ħassi fuq l-obligi tal-operaturi li jedu fis-suq tal-komunità linja u prodotti tal-linja. Jena nishtiq nirringrazzja l-Sinjura Hassi tal-li għazlet dan il-rapport, ħadet dan il-rapport, fideja, għalix dan kien fidejn membru ieħor li jissa qed jaħdem f'ximkien ieħor. Is-Sinjura Hassi għal erba minuti. Kollegi, jiena nixtieq nirringrazzja lir-rapporter oriġinali li hija Sinjura Caroline Lucas. Nixtieq nirringrazzja wkoll in-negozjaturi mill-gruppi politiċi l-oħra għal kooperazzjoni eċċellenti. Nirringrazzja wkoll lil Spanja li bdiet negozjati fil-Kunsill u wkoll nirringrazzja lill kummissjoni Il-Kummissjoni u l-Kunsill bidlu il-pożizzjonijiet oriġinali tagħhom biex bekk l-Unjoni Ewropea tkun tista' taħdem fuq din il-kwistjoni ta' prodotti tal-injam. Da ma kienx se jkun possibbli mingħajr appoġġ tal-maġġoranza ġewwa l-Parlament. Issa ftemna li ser jkollna proibizzjoni fuq dak li ipoġġi l-injam illegali fis-suq. Din hija ċara. Il-bejja għandhom jiddokumentaw minn fejn xraw l-injam tagħhom Biex bekk aħna nkunu nistgħu nsibu l-oriġini tal-linjam li tkun qed tintuża biex tinbnew timbena l-amara pereżempju. Aħna ma rridniex li din il-proibizjoni tapplika biss l ewwel parti tal-katina ta' produzzjoni. Hemm implikazzjonijiet għal partijiet oħrajn f'din il-katina, għal daqsan kulħadd irid ikollu responsabilità għal fatt biex bekk noqdu attenti ma jkunx hemm injam illegali mibjuħ fl-Ewropa. Il-Kunsill mhux qed ipoġġi din leġiżlazzjoni fejn jixrilha fejn suppost. U hemm ksur serju u jekk jinstab li kunem dan it-tip ta' ksur tal-liġijiet, allura dan għandu jitqies bħala xi ħaġa kriminali. F'dan il-kuntest, dan qed naraw f'leġiżlazzjoni preżenti. Jidirli li hemm riskju li huwa ta' zero fil-prattika. Eżempju, f'rigward ta' GMOs, BSC, li ġenet tal-ikel, pestiċidi, kosmetiċi, eccetera. Il-Parlament jaċċetta il-kunċett ta' riskju negliġibbli li fil-prattika huwa zero. Jiena nixtieq insemmi wkoll il-fatt li ċertu prodotti tal barra minn dan l-ambitu. U din tista' tkun loophole partikolari. Għaliex, per eżempju, kodba li qed jiġu ipprintjati fiċ-Ċina mhux qed jiġu inklużi f'din il-leġiżlazzjoni. 30% tal-emissjonijiet ġejjin minn din minn dan il-fatt li qed jintuża injam illegali u minħabba fekk qed nitilfu wkoll anka mediċina Eh, potenzjali li tista' tiġi nistgħu nkollna riċerka fuqha iktar tard. din id-distruzzjoni ta' siġar u injam maqtuħ illegalment jagħmel ħafna ħsara u irrid noqogħdu attenti għaliex huwa eżempju tajjeb ħafna li l-Unjoni Ewropea permezz tal-azzjonijiet tagħha tista' tsib soluzzjoni għal problemi globali permezz ta' din leġiżlazzjoni aħna ser inkunu qed nikkontribwixxu għal wafqien fil-dan it tuħ tal-injam illegalment. Grazzi. Grazzi, sa nagħti il-mikrofonu l-istur Potoċnik Grazzi, Sur President, Onorevoli Membri, nirringrazzja l-Parlament Ewropew b'mod partikolari żewġ rapporteurs, is-Sinjura Lucas, is-Sinjura Hassi, u Shadow Rapporteurs ukoll għall-impenn il-mod kif ħadmu mal-Kunsill u l-Kummissjoni li wassanna għat kompromess li għandna qudiemna llum. Il-foresti huma importanti ħafna sabiex ikonna l-biodiversità u fiċ-ċikli globali tal-klima u tal-ilma. Dawn huma il-pilastri il pilastri tal żvilupp sostenibbli anki għandhom valur ambientali, eh, ekonomiku u soċjali kif naf jiena f'pajjiżi fejn il-foresti rappresentaw madwar 60% tat-territorju tagħna f'ħafna pajjiżi li qed jiżviluppaw il-foresti mhux biss jipprovdu impjiegi manka mediċini, ikel, kenn. Eh, ken, u eh, anke jagħtu għajxin lil miljuni ta' persuni. Dana għandu jwassal għal ftejim wara t-tieni qari li bat messaċċar lid-dinja. L-Unjoni Ewropea mhijiex se taċċetta injam maqtuħ illegalment. Issa l-isfida hija kif se nindunaw li dan l-injam ikun fil-faċċi maħsut illegalment, regolament waħdu mhux biżejjed għaliex dan ikopri biss eh, l minn poġi fuq is-suq tal-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea se tkompli taħdem ma' pajjiżi li jixtiequ jissaxu l-governanza tal-foresti b'mod partikolari eh, permezz ta' FLECT u jena nifem u napprezza u koll l-sforzi li għatjanu dan l-pajizi biex jitħlu fiftejmit bħal dan mal-Unjoni Ewropea. Jekk aħna najdu illi din il-proposta hija ta' pis fuq il sidien tal-foresti Ewropej, eh, jena najt illi dan mux minnox il-test huwa fil-fat flessibli għal darboħra zis membri tal-parlament il-proposta li għandkom u dimkom jisħu illa l-appoċ ta'kom għalix zgur illi sejk għanda tijaj l-appoġġ tiegħi. Grazzi ħafna u issa nibdew nissimaw il-kellima għal gruppi politiċi. Is-sur Fjellna l-ewwel għan-nom tal-PPE. Grazzi ħafna. Nirringrazzjak tal-li ħdimt eh, daqsek fuq dan il-rapport. Nirringrazzjak u koll anki għal kollaborazzjoni tijak sur komissarju. Aħna għanna tlet mistoqsijiet linjam u materjal li jidġeddet u huwa wkoll affidabbli fl-modi jider illi kien jidher li kien hemm iktar problemi b'dan it-test minħabba il-leġislazzjoni kontra linja kien hemm ċertu preġudizzju għal ħafna żmien għaliex eh, nis kienu donhom qed jippreferi jużaw il-plastik. Madana kollu issa mhuwiex biżejjed li nasbu biss dwar linjam imma rridu naħsbu wkoll dwar prodotti li jiġu magħmuli minnu u minn prodotti li, li derivaw mill-injam u xfihom ukoll prodotti oħrajn bħal pereżempju ċertu tip ta' fibri. Għalhekk m'għandniex noħolqu xi xkiel kummerċjali rridu nikkoperaw mal-pajjiżi l-oħrajn sabiex inkunu nistgħu eh, naħdmu u jkollna skambi kummerċjali ma' dawn il-pajjiżi. Jiena għaldaqstant għandi l-impressjoni li din il-proposta hija waħda tas-sew tajba, anzi laqas tista' titjieb Jiena naħseb illi ħaġa eccellenti li rnexxinna illi naslu biex ikonna liġi ta' dan it-tip u nixtieq infakkar lil kollegi li jekk aħna rridu inkomplu eh, nikkommerċjalizzaw l-injam, irridu naraw illi ma jsirx eh, iktar ħsat illegali ta' l-injam u biex ma jkunx hemm iktar korruzzjoni kriminalità f'dan il-qasam. Grazzi. Is-sur Arsenis għas-Soċjalisti għandu tliet minuti. Grazzi ħafna, sur President, Kommissarju Potocznik. Dan huwa moment ta' sew eh, emozjonali li qed ikonna eh, dan, id-dibattitu tal-ħin u għada nivvotaw, mod partikolari meta niftakru f'dawk li l-om jaħdmu ħafna fuq dan l-istess suġġett. Issa il-Kunsill illi qed jaqbel mal-Parlament dwar leġislazzjoni li se tkun importanti kemm għall konsumaturi kif ukoll għall produtturi Ewropej. Sissa ċittadini Ewropej li xtraw prodotti tal-injam ma kienux ikunu jafu jekk l-injam kienx maħsud legali jew illegali. Illegalment, skużawni. u kien hemm dejjem konflitt bejn dawk li kienu jaħsdu l-injam b'mod illegali u dawk li kienu jaħduh legalment. Issa il kunsill u il-Parlament irnexxilhom jagħmlu xi ħaġa illi dak illi l-injam li hom maħsud b'mod illegali għandu jiġi rikonoxxut bħala tali fl-Ewropa. Issa billi nadottaw din il-leġiżlazzjoni u billi natu daqatajn li sistema kollha li għandha tiġi applikata billi naraw ukoll il-sitwazzjoni tal-prodotti tal-injam naħseb illi qegħdin nagħmlu ħafna progress. Meta naraw jekk l-injam jew prodotti mamulin mill-injam ikunux l-injam ikun xi maħsub mod legali jew illegali rridu naħsbu wkoll dwar il-biodiversità. Jina għandi żewġ punti speċifiċi x'namel li l kunsel ma semmiex u ma laqax imma naħseb li huwa importanti ħafna. il kunsel ma ċċettax jina naħseb li din kienet xi ħaġa ovvja li meta jitqiet fis-suq injam maħsut illegalment jew prodotti li mamulin minn injam maħsut illegalment hija xi ħaġa li għandha titqis bħala reat kontra l-ambjent. Ġifieri il-Kunsill ipprova iżżomm din l idea tar riskju sogru negliġibbli illi hekk joħloq opportunità għall operaturi biex ikomplu jaħsdu l-injam b'mod illegali. Din il-liġi maħsuba biex tħares il-ċittadini u l-konsumaturi u l-produtturi minn kompetizzjoni zlejali minn barra l-Europa. U eh, nitkellem anki għannom ta' dawk li l-om jaħdmu fuq dan id-dossier illi xi ħaġa illi issa seti għafdar dejjem. Grazzi ħafna għal grupp tal-liberali, is-sur Gerbrandi. Grazzi, Sur President. U dimek persuna li ja kontenta ħafna mhux biss għax l-Olanda rebħet kontra l-Urugwaj, imma għaliex aħna nistgħu nibatu sinjal qawwi l bqija tad-dinja 500 miljun Ewropew ma jridux iktar jużaw injam maħsut b'mod illegali u dan huwa importanti ħafna huwa sinjal importanti u eh, rridu ma rridux ninsew illi eh, deforestazzjoni hija problema kbira fid-dinja kemm dik legali kif ukoll illegali aħna fl-Unjoni Ewropea għanna fidejna arma enormi, jiġifieri 500 miljun konsumatur. Dan is-sinjal huwa għawi propju minħabba l-Parlament Ewropew għaliex il-Kunsill rrit biss uh, jiskoraġġixxi il-kommerċjalizzazzjoni ta' injam u prodotti tal-injam uh, eh, maħsut illegalment. Aħna ridna eh, inwaqfu dan mhux biss nissuġġerixxu li ma jibqax isir Jiddispjaċina li l presidenza Belġana miex hawnhekk imma nirringrazzjaw il-Presidenza Spanjola għal dak kollu illi sar f'dan ir-rigward. Jiena nagħmel appell il kunsill li mhux jataw biex jagħmel użu aħjar ta' dan ir-regolament għaliex dan se jkun il-qofol ta' suċċess ta' dan ir-regolament propju l-applikazzjoni tiegħu għaliex inkella se jibqa' biss klim firaħ miktub fuq karta moħlija għal xejn. Jena nishtiq nirringrazzja l-Onorevoli Lukas għal kooperazzjoni eccellenti, nirringrazzja wkoll l-Shadow Rapporters li taw eżempju ta' kif aħna nistaw naħdmu fil-Parlament Ewropew biex uh, nuru l-qawwa demokratika li aħna għanna. U issa imis għal minuta u nofs l-Onorevoli Gerling. Grazzi, Sur President. Jena u koll nishtiq nifraħ l-Sinjura Hassi illi eh, ħadda uh, dossier fideja b'kompetenza li ma bħala u kien tassew pjaċir illi naħdmu maħħa. Jena kontenta u koll il-naxxina naslu għal ftejim wara negozjati minn banda dan il-ftejim jista' jiżgura li namlu eh, progress ħafna fil-ħarsin tal-biodiversità u l-foresti ma fl-istess jiena biżjed flessibilità fih biex ma jkunx ta' piżejjed għal eh, produtturi u kummerċanti legali u onesti kbek eh, dana jurina illi huwa possibbli li nilħu ftejmit bħal dan meta naħdmu fl-imkien jiena nixtieq nisħaq Eh, fuq wieħed mill-konsegwenzi ta' dan ir-rapport eh, dan huwa l-effett kbir eh, fuq il-kuxjenza fost il-ċittadini tagħna anki fil-Renju Unit. Għajmet uh, dan il-rapport għajem kuxjenza fost il-pubbliku kollu kemmu mux biss dawk li għandhom mod partikolari għal-album l-ambjent anki għalija bħala eh, delegat eh, membru parlamentari ġdida għawnek eh, għatma rajt appoċ taqsek għawi għal-parlament u ma tassew impressjonati illi il-parlament ħadem fuq dan is suġġett meċċieħ fi direzzjoni it-tajba. Grazzi ħafna lil kulħadd u grazzi ħafna lil Satu għaliex kien tassew kien privileġġ li naħdem magħha. Grazzi Signora Gerling. Sur Mattias. Sur President, Kommissarju, anki jiena nixtieq nirringrazzja l-rapporter għal dan ix-xogħol eċċellenti illi għamlet. Deforestazzjoni waħda mill-ikbar problemi ambjentali u soċjali tal- Eh, tal-pjaneta 13 miljon ettaru ta' foresta edin jintelfu kull sena u dinja teddida kbira għal biodiversità il-kontribut ta' deforestazzjoni għal bidla fil-klima ħadd ma jista' jiġħdu u għal daqstant huwa responsabbli għal dak illi qegħdin naraw bħala riżultat tal-bidla fil-klima desertifikazzjoni ta' eh, zoni kbar tal-pjaneta Eh, dan, il-riskju jeddet l-umanità kollha il-komunità jiet illi għandhom liktar rizorsi għandhom iktar għajnuna u dawk illi għandhom inqas u ma liktar mil quta Il-rizorsi naturali rridu jinqasmu b'mod iktar bilanċjat. Id-drittijiet tal-assoċjazzjonijiet lokali għandhom jiġu imħarsa wkoll għalek dan waqqa il-prezzijiet ehm, tal-injam u għalek djeddet u koll il-dawk illi jimmanġaw dan l-injam aħna pala parlament irridu nħadnu mizuri għawijin u dan huwa il-rapport illi meċina fil-direzzjoni tajba biex naraw illi l-injam maħsut illegalment jitwaqqaf dan huwa mhux Hemm ukoll sanzjonijiet li jistgħu jkunu differenti ħafna bħal pereżempju inneħħu il-benefiċċji ekonomiċi kommerċjalizzazzjoni ta' dan it-tip, imbagħad il-konfiska ta' injam maħsut illegalment u mbagħad sospensjoni immedjata ta' tal-permessi li wieħed jaħdem f'dan it-tip ta' attività. Dawk illi jagħmlu eh, kummerċ mir-riżorsi naturali għandhom responsabilità soċjali għalek min ipoġġi dawn il-prodotti fil-suq Ewropew rrit jara illi edha tintuża il diligenza dovuta u jara li dal-materjal ikun legali. Għalek hemm bżonn li jkun hemm informazzjoni dwar l origini eh, ta' dan l-injam u eh, dak li qed issir minnu il-popolazzjoni tagħna għandha dritt għal din l-informazzjoni. Hemm bżonn ukoll naraw min qed jirrispetta liġi u min qed jiksirha. Grazzi. Signora Rosbach, che habla in del gruppo dell'Europa. Intemmu bl-Onorevoli Rosbach li ħajtkellem fisem li FD għal minuta. Grazzi President. Nishtiq nirringrazzja l-rapporter li għamil xogħol siwa ħafna. Nishtiq nitkellem fuq ċertu punti, ċertu oqsma, il-njam maqtuħ legalment u l-irda tal-biodiversità u prodotti li huma mamula barra mill-Unjoni Ewropea. Dawn huma tliet aspetti importanti. Dawn huma prodotti li jkunu maħsuda illegalment u faċli li tikseb eh, informazzjoni fuq l orizni tal-prodotti u dan jippermetti li namlu tikketta fuq il-prodotti. Kemm irridu morru lura fil-katina ta' produzzjoni fil rigward l-injam, kemm huwa realistiku li jkun hemm kontroll? Qed naħseb dwar l-amara li fija l-NGF mamul minn eh, injam reġeklat. Rridu nsibu leġizlazzjoni ċara għaliex inkella dan ifisser li l-kumpaniji Ewropej ma jkunux jistgħu jkunu kompetittivi fis-suq dinji. U l-affarijiet imorru li lin mill-standards Ewropej għalhekk nittama li permezz din il-proposta nistgħu nevitaw li dan iseħħ. Grazzi. Grazzi, Signora Rosbach. Issa għandna l-membri fisem fisimhom stess għal minuta u nofs nibdow bis-Sinjura Pitikajnen. President, dan huwa pass importanti lejn użu responsabli ta' rizorsi. U ikun hemm responsabilità internazjonali fil biodiversita u l ntejbu l kondizjoni ta' ħajja ta' kull-jum ma' ċittadini dinjin. L-Unjoni Ewropea ma tistax tkun effiċjenti u jkollha rwol mexxej bil-leġiżlazzjoni interna li kellha mid-direttiva tal-ecodesign. Ir-riżultat ta' dan huwa aħjar ovvjament. tam qabel man nuqqasijiet tal-kompromess bħalma qal ir-rapporter Satu Ħassi. Jiena nixtieq ngħid li nuqqas huwa nuqqas test ta' sanzjonijiet fuq livell Ewropew u dawn għandhom jiġu inklużi fil-reati ambientali u fil-direttiva tar reati ambientali. Speċjalment f'dak l-għandu xaqsam linja maqtuħ legalment u l-kummerċ tiegħu. Nittama l-Kommissjoni tressa proposti fuq dan malar kim jista' jkun u ninkludu wkoll il-prodotti stampati bħala parti minn din id-direttiva. Din hija xaġa essenzjali wkoll. Grazzi. Issa ngħaddu għal zoċ minuti u nofs il-kellima li jmiss il sinjura Melinda McKevin. Grazie, President, sar tard ħafna sa u dan mandux naħħina l-attenzjoni li dan u huma wieħed mill-iktar vot importanti li ħajkonna feħdan dan il-Parlament. U importanti ċittadini tagħna minn numru ta' tri li rċevejt u minn emails li rċevejt juri basta il-menti li sissa kella 250.000 firmatari u dawn il-numru ta' kompli jizdit u dawn taħġuna biex nivvotaw favur għada. Iżda palma għadna dan huwa importanti ħafna l-miljuni ta' ċittadini li jgħixu fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u l-ħajja tagħhom ħakun imxekla minħabba l-linja maqtuħ legalment. Is-sena li għaddiet mit-telf siġran qatat illegalment u dan kompli naqqas il-GDP f'dan fil-pajjiż konċernat u għalhekk linja maqtuħ legalment ikompli eh, jgħin biex il-persuni fil-Madagaskar jistanaw. Fil-Kambodja, fil-disajnijiet, rajna din il-ħagġa u koll s-seħ u skont stimi 50 tunnellata ta' injam ta' dim il-Burma ċina kull seba minuti minħabba dak il-reġim li għanna nikondannawħ. Dan isekkel miljun ta' persuni li kollhom opportunità ħjar fil-ħajja minħabba biljuni ta' dollari li jintilfu fil-tħul ta' taxxa għal dawn il-gvernijiet. Entità ta' dritti tal-bniedem qalet li ħafna miljuni ta' dollari intelfu dinija biżejjed biex tipprovdi kura tas-saħħa għal 100 miljun persuna f'pajjiż fqir u jmur li l-in mill-budget ta' saħħa ta' dan il-pajis. U għalek dan qed nagħmlu lumu għallu biss l-ewwel pass mhux perfett bħalma ammettit il-Kummissjoni iżda huwa aħjar meta mill-punt ta' tluq tagħna fej kellna kodiċi volontarja b'kondotta volontarja. Għalhekk nixtieq nifaħħar il-Kummissarju li għamel ħafna aktar mill-dawk ta' qablu. Nirringrazzja kulħadd li ressaqna din il-ftejm u segretarju tal-Istat ukoll li għen il-Kunsil biex ikun hemm aktar ftejm ambizjuż għad għandu jkun biss il-bidu u nittama li xol siwi li il rapporter u shadows jimxi l-qoddim. Rridu nkomplu l-pressjoni tagħna u nkomplu nkatru l-kosċenza pubblika u nittama li l-Kummissjoni tista' tgħinna biex dan nagħmluh u biex ikonna forzar ta' liġi tant importanti. Grazzi Linda. Issa l-minuta u nofs Chris Davis. Forests Il-foresti qed jiġu meqruda ħafna drabi bla post tal-gvernijiet, iżda ħafna drabi minħabba attivitajiet illegali. Il-kummerċ ta' drogi u tal-injam huma żewġ attivitajiet li ġeneraw ammonti enormi ta' flejes minħabba gvernijiet korrotti. U dan jagħmilha diffiċli ħafna li jkun hemm infurzar. Ħames snin ilu jiena ħadd il-każ qudiem il-Kummissarju Lu u qatlu li kellna miżura bħal din u kien għalli li l-gvernijiet u l-avukati eh, li kellu prezenti miegħu għal li ma tistax issir. Jekk dawn jgħidu l jekk l-avukati għandhom jinbidlu, għanna evidenza li dan jista' jisir u mhux billi jgħidu huma. Tajjeb wisq. Issa, f'dak li xaqsam din id-direttiva hemm rekwiżita li tajt li rekwiżit li jgħid li l-istati membri għandhom jintroduċu reġimi ta' inforzament ta' li jkunu jistaw jipperswadu l-dak li jkun biex ma jaqtax injon legalment. Xinajdu f'rigward Slovenja, dan xi li jekk l-importazzjoni ta' l-injam maqtuħ legalment ifisser 10 snin ħabs, jew r-Renju Unit battajt li ħatibdella ħajkun fisser aktar minn hekk. Jiena nistaqsik biex tikteb l istati membru tgħidilhom li intom ħatibdow tippubblikaw id-dettalji ta' sanzjonijiet li huma idaħlu fis seħħ biex niżguraw li din il legislazzjoni tiġi forzata sew. Irridu nsemmu dak li jkunu nħamru l wiċċu bħalma qatt ma minna qabel. Kummissarju, inta qed tara dal-kliem bosta drabi darba wara l-oħra li jkunu proporzjonati, persważivi u li nbidlu l-opinjoni ta' dak li jkunu. U nittama li issa dawn il-kliem mill-kliem jaddu għal fatti. Grazie. Grazzi l-kellim il-minuta Sur Kramer. Grazzi ħafna, President. Naħseb li qed niproduċu leġizlazzjoni tajba ħafna l-lum. Għadin nevetaw li jkun hemm injam maqtuħ legalment milli jidħol fis-suq Ewropew. Iżda ovvjament irridu niżguraw li ma nqogħdux insemmu ħafna klim firaħ fuq il-karta Palma nafu għal-leġizlazzjoni ambientali l-affarijiet iridu jitwetqu fil-prattika u najdu dak li jista' jkun fattibli u prattiku, bħal pereżempju eżempju fis-suq u għalhekk l-importazzjoni. Ikun burokratiku wisq li nkomplu ninsistu li jkollna l-evidenza tal-oriġni fil-katina kollha tal-beħ fl-Ewropa u li ngħaddu mill- mill-foresta, mill-fabrika, sal-fabrika ta' fej jiġi prodott li njam li t-provdi ċertifikat wara li jħor biex tkun ċert fejn u l-oriġni. Biex tkun ċert li ma tkunx qed produċi injam li kun ġej minn injam maqtuħ legalment. Iżda naħseb li nkun kontraproducenti jekk kun hemm ħafna burokrazija involuti. Irridu li nkun hemm Sogru zero. Din huwa impossibbli. Kull ma nistgħu nagħmlu huwa li naqsu l-burokrazija għalhekk irridu niżguraw li l-leġiżlazzjoni tkun bilanċata sew, tkun tista' titluża fil-prattika u naħseb li dak li ħsibna llum. Grazzi ħafna. Issa, s-Sinjura Manner għal-minuta. President, l-injam tuħ legalment rrit jitwaqqaf Irridu niġildu kontra dan, naqblu l-kol fuq dan, iżda dan il-kompromess ma napoġġax ma napoġġax bisħiħ. Per eżempju, <clears throat> fi rigward il-responsabilta għal kull parti tal-katina tal-produzzjoni naħseb li hemm biża li dan ħajżid il-burokrazija għall kumpaniji u għal sidin tal-foresti. U di mish l-intenzjoni ta' direttiva, aħna għandna niżguraw li meta din id-direttiva tiġi tassew implementata, irrid ikun hemm ċertifikazzjoni li tkun fattibli u li ma nintroduċux rekwiziti doppi li ħajkomplu eh, xejn l-kompetitività ta' dan is-settur. U importanti li ma ndaħlux l-injam pożizzjoni eh, eh, ta' zvantaċ ma tamqabel ma' materjali oħra. Grazzi. Grazzi. Naħar kellim f'din is-sezzjoni sur Karl Hegland għal minuta. Grazzi. Grazzi. Huwa punt importanti ħafna dak li qed nitrattaw illum. U jiena xtaqt ikolli aktar ħin a dispożizzjoni tiegħi. Dak li għandu x'jaqsam ma' dak li qalu l-kollegi qabli ħafna drabi din it-tip ta' leġiżlazzjoni tintesa marbuta mal-injam. Rajniħdan fil-passat u miflok aħna naħdmu b'mod sostenibbli. Jeħtieġ li naħbdu b'tali mod li naslu għal din it-tip ta' regolamentazzjoni. U għalhekk jiena nixtieq nirringrazzja l żewġ rapporters għax xogħol li għamlu u għal fatt li din il-proposta ġiet imtejba. Għalhekk wasanna l-kompromess tajjeb ħafna u rridu nagħmlu rridu niżguraw li din l-injam maqtuħ illegalment jiġi projbit għal kollox minnar ma jkun hemm reperkussjonijiet negattivi fuq il-metodi ta' forestazzjoni jew inkella deforestazzjoni legali. Grazzi. Issa hemm tliet kollegi li ġibdu l-attenzjoni u ndunajt bihom taħt il-proċedura KHDI. Issa l-ewwel Sinjura Antonescu għal minuta. Dik jożbok. Grazzi ħafna, President. Il-kummerċ tal-njam kemm maqtuħ legalment kif ukoll illegalment naqqas il-livell tal- tal-foresti, il-numru ta' foresti fl-Europa, u lek din il-leġizlazzjoni għamextiqa u meħtieġa fl-Europa. Rritu kunem aktar kontroll mill-entitajiet ta' monitoraċ tal-Unjoni Ewropea biex nisguraw li jkun hemm kontrolli li jaċċertaw li l-injam ikun maqtuħ legalment u li l-injam maqtuħ legalment ma jiddaħħalx fis-suq Ewropew. Din il-leġizlazzjoni hija essenzjali u għalhekk fil-kumitat tiegħi jiena ressaqt emenda li tipproponi li l-entitajiet ta' monitoraġġ ikunu jistgħu waqfu l-awtorizzazzjoni jekk ikun hemm konklużjoni li ma jkun li dawn il-kumpaniji ma jużawx sistema ta' due diligence. U għalhekk dan din il-leġiżlazzjoni hija triq fil-pass fi triq it-tajba biex nikkontrollaw linja maqtuħ illegalment. Issa, s Kalimba. President, Herr Kommissar, 2000... President, Kommissarju, 2010 jassana tal-biodiversità u permessa din regolamentazzjoni. Nistaw nġildu il-bidla fil-klima u nejnu l-biodiversità. Rigward tas-suq għal prodotti tal-injam u koll il-tuħ tal-injam illegali naraw li din hija kwistjoni rilevanti ħafna rigward ta' deforestazzjoni għaliex madwar 20-40% ta' deforestazzjoni ġejja minħabba tuħ tal-injam illegali dan huwa madwar 20% tal-emissjonijiet tal-karbonju dinji dan jib tkontribwixxi għal telf fil-biodiversità. Bekk l-Unjoni Ewropea tista' tara u turi x'tista' tagħmel, turi responsabilità tagħha fir-rigward tal-biodiversità. Jiena grata ħafna għax-xogħol tar-rapporter. Grazzi. Issa ngħaddu għas-sur Pascal. Kummissarju kollegi, il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew li edha formulata fil-rapport ta' Sinjura Caroline Lucas hija waħda tajba ħafna u għana nappoġġaw għaliex mhuwiex possibbli li nibqgħu naċċettaw li jkun hemm eh, xi nuqqasijiet minn ħaża l-gvernijiet tal-Unjoni Ewropea fir-rigward tal-tuħ tal-linja b'mod illegali. Ukoll jekk nagħtu daqqa tajba taljata lejn din il-leġiżlazzjoni wieħed ma jkunx ċert jekk din ix l-opinjoni tal-gvernijiet jew jekk ix xi tip ta' mafja li qed tikkorrompi lill-gvernijiet. Iżda l-ebda minn dan il- tip ta' mafja musser tipprevenina milli niġġilduha. Jiena naħseb li il-kelima ġiet interrotta. Jo eh, para ke reakzjoni intervenzjonis ke se han producido nel debate. Il-Kummissarju Potocznik, jekk jogħġbu, naddilu l-kelma biex ikun jista' jwieġeb għal mistoqsijiet kollha li kien President, Senjuri, sar ħafna ħin u ser nipprova fil-qosor iżda mhux għax l-affarijiet huma inqas importanti, anzi għall-kontrarju. Għaliex qed naqblu ħafna f'din il-kamra dwar din is-suġġett. Il-foresti huma fil-qalba tal-ġieda kontra l-bidla fil-klima u wkoll fil-qalba ta' protezzjoni tal-biodiversità. Flimkien ma' regolamentazzjoni riċenti dwar sajt IUU Ifisser li fl-Unjoni Ewropea aħna ser ikonna l-istrumenti biex niġġieldu ksur tal-liġijiet f'żewġ riżorsi naturali tagħna, is-sajt u l-foresti. U iva din hija parti mill-ġlieda kontra l-faqar. L-impatti ta' regolamentazzjoni jiddependi ħafna fuq l-implementazzjoni u l-isfida li għada waħda preżenti, għada ma solvenijiex. Iżda issa nistgħu niddew nindunaw napprezzaw il-fatt li s-soluzzjoni għal dan il-fajl daqshekk diffiċli issa instab. Għal daqstant aħna qed nittrattaw proposta importanti ħafna. Jiena ħirqan għal proċess ta' implementazzjoni u ta' nfurzar flimkien magħkom grazzi. Grazzi, Kommissjoni. u grazzi għal dikjerazzjoni u sernal nalqu il-lejla minn permezz billi nisimgħu minn sisira ħassi. Sira ħassi għandek il-kelma għal żewġ minuti. Jiena kont involuta fl-istess situazzjoni li rrifera li Sur Davis. meta id-din it-tip ta' leġiżlazzjoni kienet meqjusa bħala waħda impossibbli. Iżda jiena kuntenta li dak li ħsibna li huwa impossibbli issa sar possibbli. Il-Kummissjoni tkellmet ċar ħafna dwar eh, żvantaġġi ta' l-legal logging. Ħafna kollegi daw jitħasbu dwar il-burokrazija u nixtieq ngħid li kwistjoni ta' prodotti tal-injaw fissu hija waħda kbira. Jekk inti tista' tipprova fejn biħejt l-injam u lil min biħejtu, din l-informazzjoni għandha tkun disponibbli fil-kumpanija fil-fatt. Dawn, dawn ma eh, dettalji li huma meħtieġa għal pagamenti tal-VAT. Jina grat li ħafna pajjiżi appoġġaw il prohibizjoni fuq il prohibizjoni illegali, bħal per eżempju fis-settur tal-packaging u tal-amara. Kelli wkoll appoġġ minn naħa ta' trade unions li kienu qegħdin jappoġġaw dan u qalu li hemm zvantaġġi kompetittivi li jeżistew mis-suq minħabba l-eżistenza ta' injam maqtuħ illegalment. Kif qalu l-kollegi dan għandu jiġi implementat kif suppost u għanna nappoġġaw l-idea ta' sanzjonijiet applikati mill-Istati membri. Dawn għandhom li prevjenu abbuż minn qabel. Grazzi, Signora Hassi. Nikkonkludu id-debattitu u il-votazzjoni ser jisir għada f'nofsinhar. Kollegi, is-sessjoni li jmiss.